darba darboħra narġa' najt wasal żmien biex l-eluf ta' persuni eh, jiddemostraw fl-Lisbona biex jgħidu la biżejjed. Grazzi ħafna. Mek tammejna l-lista li tagħna, naddu issa għal punt li nis fuq l-aġenda tagħna. Dak temmejna l- dikjerazzjoni ta' minuta. Sanħarsu lejn l istrategija ta' sigurtà interna fl-Unjoni Ewropea. Turkis Missarju, ziz kollegi, qed nipprepara qed nippreżenta anzi rapporti għaj fuq sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea b'ċertu mozzjoni fil-fatt dawn il jien fil-fatt 23 ta' Mejju Niċċerbla 20 sena minn meta nqatel il-mħallef Valkone, il-mara tiegħu u l-skorta tiegħu u għal-vittmi tal-mafi u tal-kriminalità organizzata xtaqt niddedika dan ir-rapport. Mod partikolari l-Melissa Bassi, il-vittma ta' attak terroristiku fi skola fi Brindisi fejn indarbu sitt fajli oħra. il l-atxe kun fih għadna ma nafux, pero qed naraw tensjoni kbira u noqqas ta' sigurtà brabta mal-kriżi fejn Hemm bżonn inwaqfu l-vjolenza wkoll għandna naħsbu fuq il-vittmi ta' terremot fl-Emilia Romagna x'il-kelmetajiet naturali huma wkoll eh, marbuta ma' sigurtà interna fl-Unjoni. Tessi senatu ta' għada juri li hemm bżonn strateġija mill-Unjoni fit-qasam tas sigurtà u xaqt nirringrazzja l komissjoni Ewropea l-isforz li sar fit-tfassil. Is-sigurtà però kif għadna ħafna drabi fir-rapport għandha tkun żgurata f'rispett siħ lejn l-istat ta' dritt u dritt fundamentali li huma parti ċentrali ta' din l-istrateġija. Għal din ir-raġuni wkoll ir-rwol tal-istituzzjonijiet Ewropej hija dejjem jikber fl-attwazzjoni tal-istrateġija b'mod partikolari fil-qafas post Lisbona. Dan il-qafas hemm bżonn il-Parlament Ewropew jaħdem bisħiħ kemm fit-tfassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija anke fil-fażi tal-valutazzjoni dan ġej mill-seta ta' li għandu l-Parlament fil-qasam ta' sigurta ma' u element essenzjali u kol sabiex nizguraw kontrol demokratiku il parlament Ewropew rrit ikollu flimkien mal parlamenti Nazzjonali. Għal daqstant għan impenjaw ruħna sabiex nwaqfu komunikazzjoni bej Parlament Nazzjonali u dak Ewropew ċiklu parlamentari marbut mal-xogħol annwali tal-Komissjoni f'dan qasam li jintem b'rapport annwali mill-Parlament Ewropew fuq l-istat ta' attwazzjoni tal-politika tal-istrateġija interna. Nasbu li huwa meħtieġ l-Unjoni kollha eh, fil-qalba tagħha fil-politika tagħha il-valutazzjoni il motoraġġ ta' teddidiet Europol u aġenziji oħrajn hemm bżonn jagħmlu analiżi globali ta' teddidiet li rridu niġġieldu fuq livell ta' Unjoni u nibbażawruhna fuq metodoloġija aktar b'saħħitha u trasparenti fuq l-informazzjoni li tgħaddi bejn l-Istati membri. Fuq il-ħames miri individwati mill-Kummissjoni Ewropea, aħna nħossu li m'għandix tkun lista dettaljata u li l-ordni tal-prioritajiet seta ġit sutra taħjar, ġidu kontra terrorizmu, l-kriminalità organizzata u l-mafja u ma għadhom għalina pont ċentrali ta' strateġija ta' sigurta interna. L-Unjoni però mhux biss għandha tirreaġixxi m'għandha wkoll toħloq prevenzjoni u tara x'qed jiġri fl-Ewropa il-fatti tal-utoja ta' Brindisi u ron u rewna dawn. Iridu nindividwaw kmini sinjali ta' violenza u estremizmu violenti. Il-kooperazzjoni ġudizzjarja mhux qed narawha fl-istrateġija ta' sigurtà kif infass tam il-Kommissjoni u hemm bżonn nindirizzaw dan nuqqas. L-azzjoni konġunta tal-Maġistraturi fl-Ewropa hija essenzjali sabiex niġġieldu l-kriminalità u t-terrorizmu priorita u wkoll il-ġlida kontra korruzzjoni, kriminalità ambientali, ekonomika u dik fost l-imprizi. Fil-waqt li naqbel fil-ġlida kontra l-kriminalità tal-informatika ma naqsbux li hija ġustifikata l-għażla ta' kommissjoni li tinkludi l-ħarsin ta' drittijiet ta' proprjetà intellettuali Palmarajna fl-akta dan din ħaġa komplessa u kontroversjali li titratta id-drittijiet tal-persuni għal daqsan temżon dibattitu ktar visa dwar dan. Nikonkludi billi ningrazzja li xadaw rapporter skola li kontribwixxew fil-fassil ta' dan ir-rapport kif ukoll grazzi lil ħaddiema fih dan il-gruppi politiċi u anke lill assistenta personali tiegħi. Köszönöm szépen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 Għanna kriminalità organizzata, għanna mewġa kbira ta' immigranti li qed jieħdlu fl-Unjoni Ewropea nħabba l livell ta' xin li għandna hawnhekk. U din qed tiftaħ b'ħafna possibiltajiet għal attivitajiet kriminali bħal prostituzzjoni aħna rridu naraw il-konnessjoni bej sigurtà interna u dak li jkun qed jiġri barra minn frontieri taħna. Għandna bżonn sistema eh, ta' sigurtà interna żid komplessa li waħda bbażata u maquda mal-politika eh, esterna tagħna wkoll. Aħna għandna bżonn nikkoordinaw dawn it tnejn biex ikollna sigurtà interna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Biex u spazju ta' libertà, sigurtà u ġist għajt mill-lanijiet, prinċip ewlenin tal-Unjoni Ewropea biex nagħmlu hekk. għajt għandu jieħu miżuri konkreti biex inżidu l-sigurtà tal-individwu. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni hija ewwel pass jidentifikaw ħames aspetti importanti u jiġu proposti azzjonijiet speċifika Imma għanna bżon li namlu eh, eh, azzjonijiet eh, supplementari biex niġildu kontra la kriminalità organizzata. ħafna drabi wara wara ċerta delitti, pempju paluma ser da karozzi, wieħed jista' jsib isib network ta' kriminali internazzjonali. F'dan il-kontekst naħseb li aħna eh, eh, għanna bżon nanalizzaw u nġestjonaw riski ta' sigurta skont l-artiklu 6. Grazie ħafna. Naddi l-kelma il kummissarju Malzno. Grazie ħafna, President. Signora Borsellino, jina għatmijak, eh, nikkundanna l-atroċitajiet li saru f'Brindisi aħna din ħaġa ma nistgħu ma nistgħux niddefendu eh, indipendentement mill-kawzi. Eh, xem simbolizmu, għaxi simbolizmu nħabba li kienet skola eh, msemmija s-Sunjura Falcone. ħaġa li nirriflettu fuqa, it-tif tfajla kienet minn raħal li jena zort ftit sminilu fejn naraw kif il-komunità taħdem kontra l-mafja u biex tikkonfiska eh, eh, l-gwadanji tal komunità organizzata li hija ħaġa li aħna nikkondennaw dal-barbarizmu. Jiena nirringrazzjak ukoll għal rapport tiegħek huwa tajjeb ħafna u nirringrazzja x-xelu rapporters li dan huwa kontribut għall-iżvilupp ta' strateġija ta' sigurtà interna. Naħna naqblu kompletament miegħek l-istrateġija ta' sigurtà interna hija xi ħaġa eh, għandha kulħadd ikollu interess fiha Eh, u l-aġenziji wkoll. Eh, għax is-sigurtà ta' ċittadini fl-aħħar mill-aħħar huma fil-qalba tal-isforzi tagħna. Is-strateġija tal-sigurtà interna tipprovdi pjattaforma biex tirrispondi għal teddidiet eh, settings ta' politika u kooperazzjoni fil-kooperazzjoni u koll operazzjonali. U f'dan il-kontest aħna qed neħdu gost li hemm l-idea ta' ċiklu tal tal-Parlament u koll ta' politika tal-Parlament biex jinaqat mal-Parlament Nazzjonali biex ikun hemm dibattitu konġunt dwar is-sitwazzjoni b'rapporti mill-Kommissjoni aħna qegħdin naħdmu fuq it-tieni rapport ta' implementazzjoni dwar is-strateġija ta' sigurtà interna li ħajġi publikat fit-tmiem is-sena. L-implementazzjoni ta' strateġija hija nifoka fuq ukoll ħames oġġettivi, m'hemm l-ebda priorità b'dawn. Wieħed jiġieled kontra u jevita kriminalità terrorizmu, cybercrime, ġestjoni tal-frontieri u u jkonna adattabli f'dak l-għandu xaqsam id-dizastri għan ġet publikat Aħna rajna rapport fuq il-konfiska tal-gwadanji illiċiti, eh, il-proposta dwar il-UPNR, il-proposta li ġi stabili Cyber Center u aħna għati preparaw għal tmim sena li rapporti fuq Sepol, Europol u Eurojust li eh, kif għed titlop it tejbu il-kooperazzjoni bej dawn eh, l-assoċjazzjonijiet, aġenziji tal-Pulizija kien ukoll fil-livell nazzjonali u aħna nippruvaw proċessi biex intejbu il-protezzjoni protezzjoni eh, tal-infrastruttura eh, importanti. U ħajkonna konferenza fit sena biex nibnu fuq l-esperienza tagħna biex eh, nistabilixxu netwerk biex biex nevitaw radikalizzazzjoni u jkollna politika li joħroġ minn dik il-konferenza. Dan it-tieni rapport ħares lejn situazzjoni preżenti, is-sitwazzjoni tal-azzjonijiet li offrejna qabel, Eh, imma qed nħalsu wkoll lejn l-opportunitajiet li s-sigurtà tista' toffri dak biex tirrispondi għal kriżi finanzjarja u ekonomika evidentement hija wkoll l-qofol biex wieħed ikun jista' jistabbilixxi ambjent fejn investituri n nies kumpaniji jkun jħossom f'ambjent sigur nħossu li il-rapport tijak, signora Borsellini, huwa eh, importanti ħafna fil-strategija ta' sigurta interna u jien nistenna bil-ħarqa biex naħdem miegħu dem il-punt. Grazzi ħafna, President. Thank you very much, Madam Commissioner. Grazie ħafna, Signor Kommissarju. Mela, ek, temmina dan il dibattitu il-votazzjoni votaw għada fl-ofsinar. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Il-rapport